Ser nibdew is-seduta. 20 seconds I will be For 20 sekonda se nkun qed naqra r-riżultati tal-elezzjoni. Nixtieq eh, inħabbar ir-riżultati. 660 vot ġew kien 11 il-vot invalidu, 649 validi, 325 hija l-maġġoranza li hija meħtieġa. Mittejn disa' 259 għal Isabel Dura 141 għasjar kakmaridi 242 għas-sur Macmillan Scott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 informuje że il-kandidati li kisbu l-maġġoranza meħtieġa huma dawn li ġejjin. Hmm. Ħadd ma kiseb il-maġġoranza meħtieġa. Iġifieri hemm 11 il-siġġu ta' viċi president li għadhom eh, U allura hemm bżonn ta' round ieħor ta' elezzjonijiet. Jekk m'hemmx uh, oġġezzjonijiet jiena nissuġġerixxi li lista tal-kandidati tibqa' l-istess. <clears throat> E, nie uvak. uwag. Kandydatury Ma Maw lebda oġġezzjonijiet? Għaldaqstant.